Għanivvutaw fuq eh, dan il-rapport ukoll mena issa neqpaw għanna il rapport ta' Signora Gravoska fuq dialogu ċivili fit trattat tal-Lisbona. Erba minuti l-rapporter. Michael, please. I pressed. Thanks. Okay. Dziękuję, panie przewodniczący. Grazie, ħafna. Aħna bidlu it-tema għax ħan nitkellmu fuq il-kuntatti ta' l-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet u ċittadini. San Mone għal hemm naqdu il-bnedmin l-Unjoni Ewropea soffrit eh, minn problemi u ratu kol tkabbir u għatwara liħor, pero l istituzjoni Ewropej għandhom problema dak xaqsam kuttant ma' ċittadini. Dan rajniħ per eżempju bil-vot le fi Franza, l-vot le fl-Olanda l-Kostituzzjoni Ewropea. U rajna u kol vot le għat-Trattat ta' Lisbona fl-Irlanda. l istituzjoni Ewropej qed jiprofaw jikkoreġu dal kontat ma' ċittadini Ewropej, qed jirrikonoxxu l-wol tas-soċjetà ċivili l-ambitu tal-politika Ewropea fil-komunikazzjoni dejjem qed titwessa u anka il dialgu ma' soċjetà ċivili għax ħaġa reali. Però il-Parlament Ewropew jinsab fuq qoddimnet sabiex jilqa' din l-isfida u xtaqti proponi mekkaniżmu kontat bej istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini illi inneħħi darba l dejjem minnu qasta demokrazija biex ngħidulu l u li juri li ċittadini għandhom rwol importanti ħafna fit teħid ta' deċiżjoni fil-livell Ewropew. l għaxar artiklu ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea jgħid li d-dikrazzjoni ċittadin kollu għandu jilab rol attiv fil-ħajja demokratiku d-deċizjonijiet għandhom e, jittieħdu b'mod e, viċin kemm jista' jkun għaċ-ċittadini. Hemm artiklu ieħor li jitkellem dwar l-inizjattiva leġislattiva ppreżentata minn miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea u li ġala darba trattat tal-Lisbona jidħol fisseħ ikunu jistaw jisejħu l-Kommissjoni Ewropea u jistaqsuha sabiex tagħmel proposta leġislattiva għal kwistjoni li hija għal-qalb iċ-ċittadini Ewropej għal din l-an dan ir-rapport jitkellem dwar id-dialogu ma' soċjetà ċivili, dialogu illi mhuwiex definit legalment imma dialogu fundamentali. Hemm li dan id-dialogu jibbaza ruħ fuq dawn il-prinċipji. L-ewwel nett tkellimt dwar il-prinċipju ta' rappreżentattività tas-soċjetà ċivili. Nixtieq li s-soċjetà ċivili fuq livell ta' Unjoni Ewropea ikun rappreżentat b'mod ġust. Xrid ngħid b'mod ġust, ġifieri permezz ta' Eh, korpi illi rappresentaw l-interessi ta' soċjetà ċivili. Hemm bżonn li da' dialogu ma' soċjetà ċivili ma jkunx unilaterali. Mhijiex l-Unjoni Ewropea li għandha titkellem ma' ċittadin u ċittadin jirrispondi biss, imma l-Unjoni Ewropea għandha tinforma li ċittadin Ewropew dwar kif it-talbiet ta' ċittadini ittieħdu konsiderazzjoni u għal dan il an għanna bżon reċiproċità, għanna bżon id-defendu l-prinċipju ta' reċiproċità. Xtaqtu kol li dialogu jibbaza ruħu fuq il-prinċipju ta' trasparenza Nistednu li ċaddadini Ewropej kollha sabiex jiddialogaw, nistednu rappreżentanti ta' soċjetà ċivili sabiex jiddialogaw. Però hemm bżonn ikollna regoli trasparenti, hemm bżonn ikollna lista aġġornata tal-organizzazzjonijiet illi jipparteċipaw fil-proċess ta' konsultazzjoni. Huwa importanti wkoll li konna persuna responsabbli, entità responsabbli fuq livell Ewropew Eh, illi hoħsib din il-lista. Prinċipi u ma diffiċli ħafna sabiex niddefinixxu u għalhekk nittama lill kummissjoni Ewropea illi prezentatinna eh, serje ta' regoli sabiex ikonna kultura aħjar ta' konsultazzjoni u dialogu fl-ambitu eh, ta' Unjoni Ewropea, nittama li l-Kommissjoni Ewropea tippreżenta lista ta' regoli u prinċipi illi jistgħu jkunu komuni għall-istituzzjonijiet kollha. Fraħarnet xaqtnajt l-istati membri għandhom jipromuovu dialogu ma' soċjetà ċivili u l-kontenut ta' dan ir-rapport eh, u wisa ħafna ma stajtx nidħol fid-detalji kollha, però nixtieq li l-kontenut jittieħed in konsiderazzjoni u jiġi attwat speċjalment matul il-kampanja elettorali. Hemm bżonn jiġi kwotat waqt il-kampanja elettorali qabel l-elezzjonijiet Ewropej. U għalhekk għanna nagħmlu għanna bżonn nagħmlu dan l-ewwel pass sabiex noqorbok aktar ċittadini Ewropej u nagħtu l ċittadini Ewropej l-aqwa riżultati tal-Unjoni Ewropea u kol eh, nieħdu konsiderazzjoni l-opinjoni tagħhom. Grazzi. Well, uh, Kommissarju, l-ewwel nett il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja lir rapporter lis sinjura Grabowska kif ukoll il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali għar-rapport eċċellenti li jagħmlu aħna nablu lis-soċjetà ċivili taqdir wol importanti fl-integrazzjoni Ewropea. Hija Waħda mill-loda tewlenin għal komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej, soċjetà Ewropeja u ċittadini Ewropej. Din tgħin li ċittadini sabiex jeżerċitaw id-dritt tagħhom biex jieħdu sehem fil-ħajja demokratika fl-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni għandha tradizzjoni twila u tajba ħafna ta' interazzjoni mar organizzazzjonijiet fis-soċjetà ċivili. Din il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u s-soċjetà ċivili kibret u tkopri firxa siħa ta' kwestjonijiet mid dialogu għal-politika għal-ġestjoni ta' proġetti kemm fiħda l-Unjoni Ewropea u anke fil-pajjiżi sħab tagħna. Trattat ta' Lisbona ser iqiet il-prattika eżistenti li għanna fuq pedament aktar formali u ser joffri spinta ġdida biex eh, din tikber aktar ser jiftaħ bi ukoll għal għażl oħra soċjetà ċivili sabiex eh, ikolla u koll użu bis-saħħa tal-inizjattiva ta' ċittadini. Is-sem tal-partijiet interessati fi dialogu tal-aħti jeħtieġ li l-istrumenti adattati jiġu moti għal soċjetà ċivili sabiex juru l femmit tagħhom u sabiex eh, jinnata widen. U l-istituzzjonijiet Ewropej u koll għandhom bżonn istrumenti ta' santa adattati biex nisguraw li dak li nieħdu minn ċittadini Ewropej u ċittadini indirizza u naħluħ fis-sistema. Aħna nilqgħu il-fatt li r-rapport li għandna bħalissa jappoġġa ħafna mill-idejat li l-Kummissjoni tiġa qed qiegħed fil-prattika. Saħħa tal-mandat tagħha l-Kummissjoni li bħalissa ħadet sensiela ta' inizjattivi biex E, ikun hemm e, sem ta' soċjetajiet ċivili u ta' ċittadini diskussjonijiet pubbliċi fuq il-kwistjonijiet Ewropej. Wieħed minn dawn l-isforzi l-aktar innovattivi kien e, il-konsultazzjoni ma' ċittadini. Fejn kellna konsultazzjoni ċimbwieċ biex nifmu x'inhuma l-ħtiġijiet u l-istennija tal-nies. Matul l-ħar 35 sena, l-Eurobarometer żviluppa fodda biex jgħu monitoraġġ tal-fema pubblika fl-Ewropa. Mela l-Kummissjoni u laqas il-Parlament waħidhom ma jistgħu jorganizzaw diskussjoni mifruxa fuq l-Unjoni Ewropea. Din tista' ssir biss jekk l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati membri jaħdmu jitfid. U dan huwa l-iskop ta' dikjerazzjoni politika dwar li nikkomunikaw l-Ewropa fis-sħobija li ġiet iffirmata mill-Parlament, il-Konsil u l-Kommissjoni nhar 22 Ottubru tal-2008. Hawnhekk il-Kommissjoni u l-Parlament f'dan l-isfond diġà qed jikkoordinaw l-isforzi tagħhom għall-Istati membri bis-saħħa tal- l-isfubija ta' ġestjoni li jinkludu kampanji reġjonali u lokali fuq kwistjoni speċifiċi li imbat jorbtu ma' azzjonijiet speċifiċi mill-autoritajiet lokali u l-NGOs. 11 il-sfubija tal-ġestjoni ġdida fl-2009 ser jinħolqu dawn ser jagħmlu dan l-approċċ aktar effettiv. Il-Kummissjoni taqbel mal fema li dialogu li jirnexxi jiddependi mis tif minnaħat kollha l l-istituzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri u anke soċjetà ċivili. Il-Kummissjoni tittama li meta jidħol it-Trattat tal-Lisbona eh, nkunu nistgħu nibdew nieħdu l-azzjoni meħtieġa biex dawn id-dispożizzjoni tindaħluhom fil-prattika u nkomplu niżviluppaw id-dialogu ċivili. Grazzi. Thank you. Xiftat srat. Grazzi ħafna. Ħani votaw fuq dar rapport għada wkoll. Nadu rapport li jmiss. Is-Sinjura Andriki mhix qiegħda hawnhekk. Mena, jisu dan il-rapport pala liġi eh, diskos, liġi diskuss, prezentat, għan votaw fuq